witam ponownie. Kolejny punkt porządku obrad brzmi oświadczenie il-ġdid. Naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni, rappreżentant Oli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà sitwazzjoni f'dik li kienet Repubblika Jugoslav tal-Maċedonja. Naddu issa għal-Kummissarju.